Thank you, colleagues. May I ask you to take seat? Tajbis, kollegi, jek joġobkom għodu bil-eda. Għodu postkom? Palma tafu il-Kumitat Ekon talbet tala pal aktar informazzjoni minant il-Kummissarju nominat Hill qabel ma jkunu jistaw jalqu l-evalwazzjoni? Għalhekk komissarju nominat e, wieġeb għal xi mistoqsijiet addizzjonali bil-miktub u l-laqa tal-lum fil-laqa tal-lum ħajkonna skambju ta' opinjonijiet, ġviri smieħ addizzjonali propju fuq dawk il-kwistjonijiet li ġew ġimmit mitlub li jiċċara bil-miktub. Kull manna sijaw nofs? għalla għatana tal-lum, għalek nishtiq nitlob li kollegi sabiex iżommu mal-ħin. Ma tistawx iddumu aktar minn 3 minuti. Nishtiq nfakkaru ukoll il-kollegi li lan ta' din il-laqa huwa li konna skambju ta' opinjonijiet fuq il-kwistjonijiet li diġat għajmu bil-miktub. Iġviri, fuq il-kjarifika u man għajmux punti ġodda. Mela ħana għaddi l-kelma l-ewel l kummissarju il-nominat Hill, għandu stqarrija ma mux aktar minn 10 minuti. Imbagħad għanna 24 mistoqsija ta' 3 minuti, iġviri minuta għal mistoqsija, zewċ minuta għal mistoqsija u zewċ minuti għal risposti. Umbat il-kummissarju nominat ikollu 5 minuti għal sarja tal-iluq. Il-laqa hija imxandra direttament fuq l-internet u għalhekk issa nixtieq ngħaddi l-kelma mill-ewwel surħil għall-isqarrija tiegħu għall-ftuħ. Sur President, membri tal-Kumitat, grazzi. Jina meta il-ġimma li għaddiet tilkom li kontet nistenna biħaq nerġa' narakom Bl-Inglis najdu għat attent xkun qed tixtieq. Iżda ninsapaw ma'kom, jina kontent li rġajt jgħataw. U qed naħseb dwar dan bħala deposit biex ngħidu hekk ta' dak li jiena nittama ħad tkun relazzjoni twila u li trend il-frott meta fl flimkien. Jiena nittama li rajtu it-tweġibit id detaljati għal dawn it-23 mistoqsija addizzjonali minna tagħkom. Iżda, l-ewwel net jekk permettu li nixtieq nħu pass lura. U nixtieqkom timmaġinaw li bħalissa l-2019 ninsabu fit tajija għall-elezzjonijiet Ewropej li miss u edin naslu lejn it-tmim tal-Kummissjoni ta' Juncker jew inkella forsi aħjar ngħid li qed naslu li qrib l-tmim tal-ewwel Kummissjoni ta' Juncker. Mela, x'inhuwa il-messaġġ li ħankunu qegħdin nibatu lill-votanti? X'inhi xinna niksbu meta ħdimna flimkien fuq il-portafol tal-finanzi? L-istampa ġenerali għall-2019. L-Ewropa reġat marret lura qatt kabbir, il-qatet jonqos, partikolarment għaż-żgħażagħ id-dislokazzjoni ewlenija soċjali u ekonomika li, li għaddew minna numru ta' pajizi, partikolarment fix-xlok u l-biċ tal-Ewropa, spiċċaw, qed imorru lura qed jirġgħu jsibu s-saħħa l-Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha u aktar koeżiva u tirrispondi aktar għal tħassi politiku u ekonomiku taċ-ċittadini. U l-Unjoni tagħna tibqa' familja ta' 28 stat membru, inkluż ir-Renju Unit. Aħna ġeddidna l-istabilità finanzjarja u anka Unjoni Bankarja b'saħħitha li dawn mbagħad kellhom parti importanti fiż-żona euro aktar b'saħħitha u ġestita aħjar, kif ukoll il-prominenza tal-euro bħala munita globali. Bla poċ tal-Kummissjoni aktar stati membri jaslu li jenaqdu mal-Unjoni Bankarja. Il-fiduċa hija eh, karatteristika ta' relazzjonijiet għabbażi ta' eh, single rule book. Lebda bank mija kbira biex tfalli, aħna salvagwardjajna u koll diversità tal-sistema bankarja. Il-banek għandhom balance sheets aktar b'saħħithom u qegħdin jirġaw iselfu l kumplament tal-ekonomija. Għaliex flimkien aħna irnexxinna insibu il-bilanċ it-tajjeb ta' riforma strutturali, iċ-ċittadini jafdaw il-banek għaliex huma fiduċjużi li id-depożiti tagħhom jinsabu s-salvagwardjati u l-ECB huwa magħruf bħala supervizur ta' klassi dinjija u l ba l-stress test tal BA huma e, verifiki tas saħħa mm, li huma fdati li jagħtu analiżi tajba li hija rispettata minn kulħadd. Konsumaturi dejjem qegħdin jieħdu vantaġġ ta' e, firxa qawsa ta' prodotti ġodda li huma sikuri li għandhom e, prezzijiet iżjed baxxi bħal pensjonijiet u politiki ta' u, u polozz tal-assigurazzjoni. Iġviri, wara 60 sena mit-trattat tal-Unjoni fl-aħħar edin naraw li qed joħroġ suq waħdini fil-kapital. Iġviri l-Unjoni tal-Swiq tal-Kapital. Aħna għanna e, ktib wieħed tar-regoli li jagħti lil konsumaturi u l-investituri l-ħarsin u l-fiduċa u qafas tajjeb għal e, suq kapitali likwidu integrati regolatu trasparenti fit-28 stat membri. Mod ġenerali l-Ewropa hija kburija bis sistema ta' regolamentazzjoni ta' servizzi finanzjarji li ma tippermettix li jittieħdu riski b'mod responsabbli u li nħarsu biss tal pont ħerna pal maġara fil-passat reċenti, iżda li tippermetti li kumpaniji jinnovaw jinvestu fuq medda twila ta' żmien. Aħna kburin ukoll mir-rwol tagħna li niffurmaw u nimplementaw set b'saħħtu ta' standards internazzjonali li jirregolaw is-settur finanzjarju tad-dinja li huwa magħruf u applikat kullimkien inkluż fl-ekonomija emerġenti mod maġġel. Min barra dan fl-2019 fuq kollox aħna kburin dwar ir-rwol tagħna fit-tkabbir tal-SMEs. L-SMEs issa għandhom aċċess għal finanzja bazi tal-merti tagħhom u mhux skont il-pajjiż fejn joperaw għaliex huma l-SMEs li l-aktar li joħolqu l-impjiegi li jġildu l-kbar u li jisfidaw l-status quo u b'dan kollu jirnexxilhom iwaslu sabiex l-ekonomija u s-soċjetà tagħna jkunu aktar sikuri. U ovvjament huma ċittadini li huma impjegati minn dawn in-negozji li l-aktar jibbenefikaw minn aċċess aħjar għall-finanzjar u it-tkabbir fl-SMEs. Issa l-ura lura llum l-2014. Jina, mux ħanam ta' berruħi li mhux ħansi buħofor fit-toroq ta' uddi li għandna uddimna, Jina naf li hemm opinjonijiet b'saħħithom u li huma miżmuma b'saħħithom. Iżda jina nemmen li nistaw nkunu ottimisti dwar il ġejjeni għalix ħafna mis-Sisilli għanna bżon diġa jinsabu Jek Jekk naħdmu fl-imkien u nibqaw dejjem mixi fuq ir-rotta tagħna, jina nemmen li nistaw nibnu industrija ta' servizzi finanzjarja aktar rezilienti stabli u kompetittiva globalment li tiffinanza tkabbir fuq medda twila ta' żmien u tagħti aktar riżultati aħjar għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u anke negozji. Jekk nagħmlu dan għaliex l-istabilità finanzjarja hija prekondizzjoni għall istabilità makroekonomika u tkabbir, ankunu qegħdin nagħtu kontribuzzjoni serja lil saħħa ekonomika taż-żona euro u anke l-ekonomija Ewropea kollha kemm hi. Jiġifieri iva ħajkonna bżonn naħdmu flimkien kienu ħanaħdbu ħafna. Iżda jena naf li dan il-kumitat u għamdorri jaħdem, jena rrit inkompli naħdem fuq il-ħidma ta' Michel Barnier biex ikon aktar fiduċa u kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u ovvjament mbagħad mal-Istati membri wkoll. Mill-ewwel ta' Novembru, jekk tikkonfermawni, il-weda tiegħi hija waħda sempliċi jiena se nkun kummissarju Ewropew għat 28 pajis u jiena ħanaħdem ma'kom kemm nista sabiex din il vizjoni issir realtà. Grazzi. Grazzi ħafna l-Komissarju nominat. Nishtiq fakkarkom li l-Komissarju innominat kitab bil eh, risponda bil-miktub 23 mistoqsija għalhekk issa jinistgħu nibdew il-lista tal-kellima. U l-ewwel kellim huwa Pablo Bidegar. Zalba Bidegar, grazzi ħafna, eh, Sur President, u grazzi ħafna Komissarju nominat. Inti żewġ mistoqsijiet, l-ewwel net. Dwar il-mira tiegħek li tiggarantixxi l-aċċess għall finanzi għall smis ovvjament jiena naqbel bisħieħ ma dan lan, Jena naħseb li waħda mill prioritajt sabiex tikseb dan huwa propju il-Capital Market Union, l-Unjoni tal-Tassu Kapitali. Nixtieq jekk tista' tajdilna ftit iżjed dwar dan dwar l-oġġezzjonijiet, it-timeline, ecc. It-tieni mistoqsija tiegħi hija dwar it-TTIP. Jina nemmen li huwa importanti li s-servizzi finanzjari jaqgħu taħt il-negozjati naf li dan mhux il-kompetenza tiegħek, imma il-servizzi eh, eh, finanzjari soltu jaqgħu taħt din lista għalhekk inti għandek xi pjan biex tigarantixxi li s-servizzi finanzjari jkunu inklużi? Grazzi, huwa verament diffiċli li nirrispondi dawn iż-żewġ mistoqsijiet f'ħin qasir. Ħan nitkellem fuq TTIP, Iva, in-natura ta' kooperazzjoni bejnietna u l-Istati Uniti hija parti minn TTIP, ġifiri sabiex ikonna aktar saħħa u ikonna qafas fuq l-Unjoni tas swieq Kapitali, jiena naħseb li din hija waħda mill-opinjonijiet l-aktar eċitanti u ilan ilanna. U jiena naħseb partikolarment għall-SMEs il-lanijiet ġenerali tagħna huma li l-investituri jista' jkollhom ċertu fiduċja u ħarsin meta jkunu qegħdin jinvestu. Aħna nixtiequ li nattiraw l-investiment minn mad-dinja kollha u ovvjament irridu ninkoraġixxu li jkun hemm flus ħieles tal-kapital. Biex nagħmlu dan, irridu namlu Unjoni Ewropea għall-istrumenti finanzjari sabiex nipermettu l-finanzjar tal-SMEs u proġetti oħra għanna bżon naħdmu aktar fuq single rule book u koll u din għanda xtaqsam mal eh, liġijiet ta' insolvenza u liġi ta' kumpanija kif ukoll nużaw il-affas finanzjarju ta' bħalissa fuq l-SMEs mod partikolari jina nasta naħseb eh, fi tlet modi kif nistgħu nieħdu azzjoni immedjata l-ewwel net iridu nadottaw il-proposta ELTIF biex inkunu nistgħu ndaħlu l-investiment fuq medda twila ta' żmien fl-SMEs. Jiena naħseb nistaw nħarsu wkoll id-direttiva ta' prospektus u nirrevedu l-impatt li din jista' jkollha fuq l-SMEs. Il-ħolqien tal-swieq ta' tkabbira l-SMEs taħt il-mifit u kol tatina opportunità eh, ġid oħra biex ikunu nistgħu nieħdu passi konkreti U dak li rrid nagħmel, rridu nagħmlu u dan provajt nispjega l-aħħar darbonka fil-risposta bil-miktub, huwa li nibdew banaliżi id-dettaljata tal-problemi, jiena identifikajt xi problemi, aħna nistgħu naraw fejn hemm diġà uħud mill-ostakli, ejja narawhom kollha, nanalizzaw il-problemi, inwaqqaw l-ostakli li jeżistu u naħdmu fuq pjan fuq meta twila ta' żmien. Grazzi ħafna. Issa Eliza Ferreira. Grazzi ħafna grazzi tal-li rġajt qiegħed magħna. Kummissarju nominat inti fil-litra bil-miktub ammettaj emettejt u kwota li il-Kummissjoni urid li Single Deposit Guarantee Scheme fiħdan l-Unjoni Bankarja xi ħaġa mixtieqa. Ġviri qed inqassar minn dak li hemm miktub fl-istqarrijiet. Imma inti għedt ukoll li l-kundizzjonijiet politiċi jidher li mhumiex qegħdin preżenti biex ikun hemm il-bidla. U li inti ħad tkun qed tikkunsidra alternattivi wara Lulju tal-2019. Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fil-skont it-trattati mhuwiex li eh, nistennew il-Kunsill tal-Ministri biex ikunu lesti jaċċettaw il-proposti, anzi trid timbotta l qudiem eh, l-interessi tal-Ewropa fl-interessi propju ta' ċittadini. Dan ifisser li mintomx ħatkunu lesti li tagħmlu r-rwol istituzzjonali tagħkom taħt il-pożizzjoni u il-wedid tal-Kummissjoni billi tagħmlu l-proposti għal garanzija komuni ta' depositi qabel l-2019? Thank you for that question and I know how... Tafna għal din mistoqsija u jena naf eżattament xi tħoss fuq dan is-suġġett. Mela l-punta tluqtana huwa l-fatt li ftit rilu biss il-kolleġislaturi ddeċidew li ma jħolqux skema ta' deposit ta' garanzija ta' depozitu waħdina Iġri din hija deċiżjoni li tlaħqet issa dwar il-prinċipju jiena nista' nara u jiena nittama li eh, fit-tweġiba tweġi jħan wassal dan is-sens li il- eh, Single Deposit Guarantee Scheme hija parti loġika, pilastru loġiku tal-Unjoni Bankarja. U jekk konna ħanibdew eh, paġna ġdida, iva din kienet tkun ir-rotta li tagħmel l-aktar sens. Imma sfortunatament maħniex ħanibdew folja ġdida. Kienem għafas diġa eżistenti, għalek il-predeċessatur tijaj minn ġi qabli kien tal-opinjoni li jipreferi l-armonizzazzjoni l-ewel u jina naħseb li din kienet rotta li għamlet sens fid-dawl tal-kondizjoniet politiċi. It-tweġiba tijaj għal-mistoqsija tijak u jgħiġbri jek għandix nistennew sal-2019 li għaddata li hemm fil-leġislazzjoni, l opinjon tiegħi fuq dan huwa li la darba ikunem dawn l-iskemi ta' garanzija ta' depositi, ġvil fil-plural, fil-post, emmek iva huwa possibli li il kondizjoniet politiċi jisiru aktar favorevoli. Jena naħseb li l-iskemi ta' garanzija nazzjonal diġa edin fil-post u għatajep li il-regoli ġew eh, irfinati. E, u din hija deċiżjoni li għamlet anka li din hija ħaġa permezz ta' dak li għamlet anka għamel dan il-kumitat. U nilqa li e, dawk li taħdu fuq direttiva jaħdmu fl-imkien ma u fid-dawl ta' dan kollu jiena lest konsidra alternattivi qabel lulju tal-2019 iżda kieku nagħmel dan fid-dawl ta' ċirkostanzi ta' dak iż-żmien Iżda ċertament jiena lest li din tibqa eh, tiġi reveduta u ovvjament niddiskuti mal-membri ta' dan il-kumitat qabel dik id-data, grazzi. Grazzi ħafna issa Kay Swinburne mill-ECR. Grazzi ħafna u nerġgħu nilqgħu eh, Lord Hill. Fil-fatt aħna ħsibna bħala ECR li ma kellek xarfej tiġi lura x'sibna li għamil biċċa xogħol tajba għalek biex nejnek iżom mal-ħinet nifem li verament diffiċli wieħed jirrispondi f'żewġ minuti bċertu dettal, għalek jina nixtieq nistaqsek biex forsi tejt naqroħra fuq il-kategorija tas-suq ta' tkabbir tal smis Ħafna minna għattaw sijat fuq il-mifid u revizjoni tal-mifid biex niprofaw nistabilixuha. Jekk tista' tagħtina idea ta' kif ħatamel dan is-suq għat kabbir tal smis aċċessibbli għall-investituri u l-konsumaturi verament tejna, grazzi. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem naqsir fit-tul, palma qabel jiena verament kontent li jgħata u kontent li jtna raka u Mela dwar dak li nistaw namlu, speċifikament dwar Il-suq ta' tkabbir tal-SMEs u il-tikketta ta' tkabbir u dan il-kunċett aħna naqblu l-koll li rridu neħdu ċertu miżuri biex inkabru l-SMEs din hija l-aħjar ħaġa nagħmlu għal numru ta' raġunijiet. U din assolutament se tkun priorità ewlenija għalija. U dwar minn fejġej il-flus, jina ma jimpurtax jekk ġejja minn fondi ta' bankari jew fondi alternativi imma taħt il-CMU irridu nżidu diversità ta' dak il-finanzjar. U palma taf inti aħjar minn kulħadd ieħor għax id fuq il-mifid fid-dettal di introduċi dan il-kunċett bħala forsi e, faċilitata kummerċar multilaterali li huma għall-inqas nofs l-SMEs li għamlu hekk. F'dik is-sitwazzjoni tiġi applikat, jiġi applikat reġim aktar ħafif biex jippermetti l-flus tal-investimenti, ġifiri id-dettalji se jiġu deċiżi fl-atti delegati. Għalek, dwar kif mbagħad inlaħmu dak id-dettall, it-tweġiba tiegħi hija li jiena verament nilqa li ħankun naħdem miegħek huma oħrajn li huma esperti f'dan il-qasam dwar kif aħna e, nistaw propju laħmu dak lat Jekk ikonna bilanċ tajjeb ikunu nistaw natu riżultati kbar għall-ekonomija u bħalma jett qabel jew semmejt fuq fuq qabel, irridu nassiguraw ruħna l-SMEs li qegħdin jieħdu dak l-ewwel pass jippruvaw e, isibu naqra kapital, irridu nassiguraw li l-piżijiet amministrativi huma proporzjonati u xirqa u li kollhom inqas obbligi għal dawk li huwa l-konformità ma affarijiet bħal kontijiet awditjati. Hemm firxa ta' affarijiet u fil-qalba tagħha ġifieri din l-idea tal-SMEs eh, Growth Market Idea għandha potenzjal kbir. Grazzi ħafna issa Silvi Goulart mill-Grupp Alde. Grazzi ħafna Sir President. U grazzi wkoll il-Kummissarju nominat tal-Erġaj Ġejt u grazzi għat weġibiet id-detaljati verament qed tieħu dan l-eżerċizzju bis-serjetà. U nixtiequ nirringrazzjawk ta' dan. Għandi mistoqsija. Issa li għanna it-tweġibit naqriżiet id detaljati Fuq it-tweġibit 11 u 12. Et tismani? Ħanerġa' nibda. Mela dak li kontet najt. Is-saħħa tal-Ewropa fid-dinja u hija waħda mill-affarijiet l-aktar tħasseb lili. U fil tweġibet numru 11 u 12 ta' dokumenti għak forsi għaw naqra diskrepanza. U fit-12 il-tweġiba xtaqt nispeċifika dan punt, għalix huwa ċar iva li rridu narmonizzaw regolamenti ma eh, atturi oħra l-Istati Uniti, ċina, dawk il-membri tal-G20 per eżempju. Iżda inti qed li inti lest li tiddefendi l-interessi tal-Unjoni Ewropea u din hija ħaġa ovvjament kostruttiva ħafna għaliex aħna mhux neċessarjament dejjem ninsabu fl-istess sitwazzjoni bħal pajjiżi oħra. Ovvjament, kultant għanna regolamenti differenti, issa għanna u kol situazzjonijiet differenti fil-post. Għalek jista' jkun naqra forsi perikulus li sempliciment naqbdu u narmonizzaw dawk differenzi. Issa hemm ċertu speċifiċitajiet Ewropej Għalek forsi mux dejjem irridu narmonizzaw sempliciment biex inkunu armonizzajna, imma rridu noħorġu bi soluzzjoni t-tajbin. X'taħseb int? Thank you and uh, apologies for listening on the wrong channel, but it is a bit of practice for... Skużani, um, kontet nisfa fuq il-channel ħazin imma provajt pratika naqra l-Franċis li tal-int l-iskola. Mela fuq l-speċifiċitajiet, Eh, iva, nabżon bżon li konsidraw dan kollu. Aħna mux dejjem irridu nħossna li rridu nħossuna li rridu naħdmu għal ugwaljanza sħiħa tal-regoli. Iżda jena naħseb li Iva għanna bżon naħdmu għall-ekwivalenza. Kif ukoll? irridu naċċettaw fejn insabu, għaliex mill-esperjenza jiena naħseb li dan jidher li huwa liżiet mod faċli jew malajr biex nagħmlu progress imma ma ninsabux pożizzjoni fejn qegħdin nippruvaw nimponu eżattament l-istess regoli kullimkien. U dan jista' forsi e, e, xekkel naqra il-progress għalhekk jiena naħseb l-aħjar mod huwa l-ekwivalenza dawn id-deċiżjonijiet irridu jkunu bbażati fuq ir-riżultati u rridu naraw li jisiru l-għaniet prudenzjali u mux li ġurisdizzjoni l-oħra neċessarjament għanda eżatt eżatt l-istess elementi bħalma għanna fl-Europa għalix il-sistemi legali u finanzjari mux l-istess madwar id-dinja. Iżda jena naħseb li id-deċizjonijiet għandhom bżon ehm, ikollhom ukoll evalwazzjoni tar-regoli barranin għaliex dan bat jippermettilna li nafdaw pajjiż terz u eh, naċċettaw il-regoli supervizjoni. Iġvini jiġifieri biex didikija l-ewel l-ewel saf tal-risposta għaj, iġvini li l-aħjar mod kif nassiguraw il supervizjoni effettiva eh, f'kuntest internazzjonali hija l-ekwivalenza u dimma tistax tkun eh, triq li tmur f'direzzjoni waħda biss. Huma jridu wkoll ikollhom mekkaniżmi li jarfu il-validità tal-miżuri tagħna. Għalhekk jiena naħseb li dan huwa l-mod li jiena ħan prova Eh, namel xoli meta ninsab f'dawn il-fora internazzjonali u jina nittama li jintom taqblu li dan huwa mod tajjeb kif naħdmu l-qoddim xi qoddim mod pratiku u bazat fuq riżultati. Grazzi ħafna issa Marisa xal għal gwe. Here. Jina. Ida bil-qeda unek. Grazzi ħafna. Rod Hill, mela, inti diġa weġibt bil-miktub għat tweġiba li kellna imma inti ma tajċ eh, tweġiba fuq il-lobbying inti et li issa ma dekx eh, lobbyist imma jena nix inkun naf minn għandek nittama li fil-fema tijak, fil-futur. Dan il-parlament jista' jati fiduċa l-xetturi li inti kont eh, tafhom sewwa, inti wkoll tixtieq it-trasparenza. Imma dan il-parlament kif ħam jaħtar membru tal-Kummissjoni li ma jistax iwieġeb għal mistoqsijiet li għandu x'jaqsmu mal-passat tiegħu meta kien lobbyist. Uh, first of all, l-ewwel qabel kollox mela dwar it-trasparenza u kif irrid naħdem jiena mal-Parlament u emma qatt ta' persuni nittama li fi diskussjoni tal-passat li kelli flikon nittama li konċar dwar kemm jiena nieħu trasparenza bis-serjetar, bis-serjetar dwar il-publikazzjoni tal-affarijiet li jseħħu fil-laqat u r-reġistrazzjoni tagħhom u dawk il-korpi li mhumiex assoċjati permezz ta' Finance Watch ma' negozji kbar u l-każijiet li jistaw jiġu sviluppati ħalli bekk eh, u koll sabiex ikollna reġistru mandatorju, obbligatorju, l president elet Juncker tkellem dwar dawna. Dwari, dina kienet l-ewwel mistoqsija tiegħek. Nixtieq um, najt eh, xi xaffarijiet eh, dwar il-lobbying meta jiena meċċejt il-House of Lords eh, jiena għamiltom iktar strati regoli tal-lobbying ir-raġuni l għala ma nistax nwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet mhux bħala xi disrispett jew nuqqas ta' rispett imma dawn il-kumpaniji 25 sena ilu kienu differenti issa mm, forsi s-sidin imbidlu ġifir ma nistax nwieġa għal dawn l-mistoqsijiet dwar ma mi ma li ma ntitajiet ħedimtina fil-passat jina waqaft kważi xi ħames snin u erba snin nofsilu naħdem ma' kull kumpaniji ma kellix involviment laqas fuq livell professjonali ma dawk il-kampaniji li jina ħedimt magħhom ma milx lobbying fil-istituzzjonijiet Ewropej matul dawn l-aħħar ħames snin għalhekk il-mistoqsija hija jekk għandix xi inċentiv jew xewqa li naġixxi mod mhux xira le għax jiena nieħu xogħli bis-serjetà, nieħu ir-responsabiltajiet legali tiegħi bis-serjetà kif ukoll dawk personali. Thank you. Next speaker is Sven Giggles. Greens. Sven Giegold għal il-koordinatur tal-ħodor. Lord Hill, l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li jiena smajtek bir-reqqa lil il-ħrafa li inti tajtna dwar l-2019 il-vuċi tija kienet ferm sabiħa sabiex tajdilna din il-ħrafa u u inti vera użajt il-kreativita naħseb eh, dina kienet storja tfal u naħseb eh, it-tfal kienu jihdu gost eh, jissimaw. Imma t-nitkelmu aħna dwar fiduċa u inti bl-sfond tijak, bil-mod kif il-kandidatura tijak inatat, dan jwassal wassal għal kwistjoniet ta' fiduċa u peress li inti laqas tagħti eżempju wieħed tal-kumpaniji li ħedimt magħhom għalhekk qed ninsaħħu dan il ħsib ta' nuqqas ta' fiduċa. Inti lest li tagħti xi eżempji xi smiet ta' kumpaniji fejn inti kont il-lobbyist ħalli bekk tagħti sinjal li inti trid tinqata minn eh, dal-passat tiegħek u um, tatina u koll messaċ dwar kif um, se jkun l-approċ tiegħek. Niskuża ruħi tal-li uh, inti għandek dawn il dan it-ħassib dwar il-fiduċa kellna għatta konverzazzjonijiet uh, fuq dan is-suġġett jiena wkoll weġibt bil-miktub jiena tkellim il referenza l kumpanija kumpanija Quilla eh, li Quilla l-kumpanija eh, tiegħi ħadmet magħhom dawn uh, huma disponibbli dawn l-ismijiet huma fuq l-internet ħalli kulħadd jista' jarhom u dwar dawn il-kumpaniji sabiex inkun ċar daqs kristall kif diġa spegajtilkom il-servizzi finanzjari li kienu jaqgħu taħt il-kumpanija tagħna ma tantx jiena kont involuta fija il-lobbying, ġifiri l-affarijiet pubbliċi, dana kien proporzjon żgħar tal-kumpanija għax il-kumpanija kienet kumpanija dwar relazzjonijiet pubbliċi, ġifiri mbagħad dwar il-mistoqsijiet, il ġifiri li jiena kont rip eh, industrijiet eh, finanzjarji kbar in and out din il-frażi intużat ġewwa barra jiena ħames snin ilu tlaqt sa biex nieħu rwol fis servizzi pubbliċi. Il-kumpanija jena ferm gburi, ġifir dwar il-xol tijaj u din il-kumpanija għamlet xol tajjeb, ma mandiċ xewqa li nerġa l-lura jena ħat il-rotta e, tri li jinsir ministru e, fil-qasam tal-edukazzjoni u wissa l-Europa. Għalek, jiena m'għandix interess, jiena mhux se nagħmel xejn li inaqqas id-dinjità u onur ta' dan l-uffiċċju din l-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea mhux se nagħmel xejn li se jitfaddaw negattiv fuq l-Unjoni Ewropea u se nuża l-integrità kollha tiegħi. Grazzi ħafna Stephen Wolf. Lord Hill, fl-istqarrija tijak taftuħ inti tbassar tajt bassir ta' stampa vera sabiħa tal-Europa. Inti eh, nominat Lord u issa sirt Nostradamus tal-Unjoni Ewropea. Inti eh, tbassart li eh, l-Unjoni u l-ekonomija ħatkun eh, jkollha għamla pożittiva inti wkoll tbassar dwar x'setajt ir-reġina dwarek. U issa inti wkoll se tbassar li eh, l-familja sa 28 se tinkludi ir-Renju ġifir mhux ħajkun hemm eh, referendum fir Renjuniti Unit jekk ħajkun hemm referendum mela in-nies jivvotaw li jibqgħu ġol l-Unjoni Ewropea. U inti naħseb tbassart ukoll li ħatkun hawnhekk bil-qeda qudiemna l-lum ilma naħseb il-, -il il-crystal ball tijak mela imma muxet jgħid il-verita u aħjar titċekja jekk eh, inti għed bassar b'mod tajjeb. Iva, jena ninstab ċert li l-kumitat ħajasal għal deċizjoni aħħar dwar x'sej jagħmlu bil-dan il-mandat tiegħi jiena qed dak li jiena qed dwar it-28 fl-2019 peress li tama tiegħi u ta' bilħaq e, it-twemmin tiegħi l-ewwel qabel kollox li ħajkun hemm referendum li wis probabbli xi ħaġa li inti tixtieq e, e, ovvjament imma lura f'pajjiżek inti tajt inti tajt li ma taħsibx li għaxħaġa tajba li jkollna referendum. Umbat, jar diskussjonijiet fuq il-reforma u il-bqija li il-poplu tar-Renju Unit ikollhom għażla ċara li jridu jieħdu u ħanżom mal-opinjoni tiegħi li ila opinjoni li nibqaw membri ta' Unjoni Ewropea Eh, riformata u nittama li l-poplu Britanniku ħajjażel li jibqa fl-Unjoni Ewropea. Jiena nittama li dina ħazgun is-sitwazzjoni fl-2016 għax jiena naħseb li eh, meta naslu għal dan ir-referendum il-poplu tar-Renju Unit ħajjaraw li l-alternattiva l sħubija fl-Unjoni Ewropea x'hemm xi li qed jissemmew eh, iva qed nitkellmu dwar eh, ħrajef imma aċċess għal xi suq eh, waħdini skont il kondizjonijiet tal-Renju Unit biss ma naħsibx li dan huwa riżultat li jista' ikun veru u jiena naħseb li il-poplu, il-kumpaniji kemm kbar u żgħar il-lejxin tagħhom għalhekk il-xogħol tagħhom jisserraħ fuq Ewropa b'seħħitha b'suq waħdini naħseb il-poplu Brittaniku ħajjażel li jibqa' ġewwa l-Unjoni Ewropea. Thank you. The next. Grazzi ħafna Bernard Mono. Civil. Grazzi, Sir Hill. L-istorja ta' Unjoni Ewropea kontenta sal-2019 se tibqa' ħolma għaliex inti eja tissottovalita r-riski sistemiċi u l xokkijiet li jistgħu jiġu minn barra il-Bank Ċentrali Ewropew jgħat jipproponi eh, xiri tal sigurtajiet u fit-tlet l-ewwel tliet xhur tal- eh, mandat tiegħek inti trid issaħħaħ is-suq ta' titolizzazzjoni. dan huma flus pubbliċi tal-istati illi kien għal darbohra kellu jagħmel tajjeb għas sistema bankarja. 3% ta' GDP tal-Istati membri eh, ġi uh, allokat għal daw għal propju għal dan il-an sal-2011 issa. X'mekkaniżmu konkret inti se toħloq biex tikkontrolla l-spekulazzjoni ta' operaturi privati u x'passi beħsibek tieħu uh, fir-rigward ta' dawn il-mekkaniżmi ta' kontroll? I'm, I'm sorry that... Uh... Niskuza ruħi miegħek eh, tal-li inti wkoll tħoss eh, li eh, nitkellem dwar viżjoni pozittiva dwar ehm, fejn forsi nistgħu nispiċċaw inti taħseb li dinja ħrafa, naħseb li jridu naħdmu sabiex nimxu f'din id-direzzjoni, mbagħad jiena naħseb li ħafna affarijiet jiso jsiru possibbli dwar sekuritizzazzjoni kif diġà diskutejna hawnhekk. Il-ħidma hija li infaslu mezzi kif nistgħu aħna naraw differenza bejn sekuritizzazzjoni ta' kwalità għolja u dik li miex jiena nemmen li ħadd ma jixtieq imur lura għat-tip ta' riskju u l-problemi li kellna fil-passat ma jiena naħseb li hemm kunsens issa li jikber li jkun possibbli li niksbu benefiċċji minn strumenti li joffru iktar sikuritizzazzjoni li tkun sigura u naf li il-Parlament talab għal affas regolatorju iktar b'saħħtu u affas ġdid ah, jena naħseb li nistaw nimxu f'din id-direzzjoni b'mod sempliċi, trasparenti, fejn hemm amalgamazzjoni tal interessi jiena naf u koll dwar solvenza 2 u likwidità, approċ differenzijat għal sekurizzazzjoni ta' kwalità olja, mela dan l-approċ qed jiġi studjat jiena naħseb li rridu aħna Nihdu għam dawn il-mizuri, ma nix nihdu riski, ma rridu nkunu ottimisti, ma nistawx najdu li mux ħansibu mezzi kif nistaw nerġaw niġdu l-investiment lejn l-ekonomija. Sur Martixello tal-PPE. Grazzi ħafna. Iva, jina se nirringrazzjak eh, kummissarju għax inti għatawnek għal raġuni ċara x'inti ma konvinċejċ dan il-kumitat il ġimma l-oħra jiena saqsejtek dwar TFTP u l-banek u fuq li id-bassir tal-pubblikazzjoni tal-riżultati speċjalment ukoll fuq l-anticipazzjoni f'ta' dawna il-President għarja antiċipa li jem xkien hemm xi banek li ma kienx se jaddu mill-stress tests, allura kienu se jfallu. Nixin inkun naf opinjoni ti eksperis li l-aħħar ti ma ma nix din l-opinjoni dwar dan id-bassir u jekk huwa korrett li nixprina jew nbutaw il-qudim dan issu din aħbar ta' dan it-tip u mbagħad inti u koll fil-gazzetti Ingliżi inti definit bħala eh, pjuttost euroxettiku. Ma hawnhekk inti għattajt xi ħaġa differenti. Nixtieq nkun naf għalfejn l-opinjoni tiegħek inbidlet. Grazzi. Well, uh, first of all, your second part of your question. Dwar tini parti tal-mistoqsija tiegħek, jena tal-limt matul is-snin li Il-mod kif in-niset jiġu deskritti fil-stampa, specialment stampa tar-Renju Unit, stampa mimlija daqs bajda ġifir bħafna affarijiet mhux dejjem tajt il-verità. Jiena jgħet hawnhekk għax jiena ħerqan li nagħmel dan ix-xogħol u naqdir wol tiegħi hawnhekk dwar il-mistoqsija tiegħek fuq l-istress test. Iva, dan it-test um, huwa wieħed ibes għat il metodologija ġiet imsaħħa wara l-aħħar test li x'inhis li dawn it-testijiet ma kinux rigorużi biżejjed dwar is-suq u il reġiba kienet pozitiva u ħafna investituri li qed jesprimu il-fiduċja tagħhom f'dan ir-reżerċizzju għajkun irresponsabbli u ħażin jekk jiena nispekola dwar ir-riżultati ta' dawn it-testijiet għax dawn ir-riżultati huma mistenni joħorġu fit-tini nofsa ottubru għalhekk se noqgħod lura milli nikkummenta u nagħti paril l-oħrajn sabiex jagħmlu l-istess u nħallu riżultati jitkellmu għalihom meta joħorġu. Ma diġà aħna nafu minn qabel li il-banek kienu qed ikatru il-kapital tagħhom tal-ola kwalità qed nitkellmu dwar żieda ta' triljun euro fl-Lulju il-banek qed jibnu il-kapital tagħhom sa 140 biljun euro bħala tħejjija ġifiri huma qed jieħdu dana bis-serjetà. Ma nistgħux aħna ma namlu xejn u jina se nassigura li flimkien ma Margaret Investeja li naċerta li l-mizuri kolla jittidu mill-autoritajiet ta' supervizjoni u li l-liġi Ewropea tiġi mħarsa speċjalment ir-regoli tal-għajnuna statali jekk jkun hemm bżonn ta' investiment ta' flus jiena li nista' ngħid ma nistgħux nispekulaw minn issa. Grazzi. Sir Hills, jekk jiena kelli dubju fuq in-nazzjonalità tiegħek, meta smajt il-sens tal-umur tijak, issa maċandi dubju, issa fit tweġibit tijak għal-mistoqsijiet bil-miktub, inti fi rigwartas eh, titolizzazzjoni għat illi il-bib għandu jibqa malu għal strumenti li huma komplessi mhux ċari u ta' riskju. Taħseb illi inti eh, tista tifret l-affarijiet tajbin mill ħzina u se tibda eh, toffri eh, titolizzazzjoni minnajr ma toffri wkoll ir-riski illi waslu għal din il-kriżi li għadna dejjin waħlin fija biex ma jkunx hemm eh, titolizzazzjoni eċċessiva tal-ekonomija u ma jkunx hemm iktar uh, bubbles. X'regola ta' deb għandek inti biex tiddistingwi t titolizzazzjoni tajba minn dik ħażina? Well, I think the first... Jena naħseb li l-ewwel ħaġa li nista' ngħid jalli ma nistax ngħid li għandi regola tad-deb għax qed nitkellmu dwar xi ħaġa komplessa ħafna u naħseb li rridu nieħdu xi deċiżjonijiet ta' deċiżjonijiet flimkien meta niġu sabiex eh, nistudjaw l-atti delegati pereżempju taħt solvenza tnejn u taħt ukoll ir-regoliet dwar il-likwidità Jena naħseb li rridu nkomplu naħdmu fl-imkien u nieħdu dawn id-deċiżjonijiet il-prinċipi li huma differenti minn regola ta' deb iva nirrikonoxxi dan il-fatt li suq ta' sekuritizzazzjoni sigur ikun hemmhekk jekk hemm biżejjed likwidità għalli nis ikunu jistaw jifmu xinu ma lassi inklużi il-pakketti u kol għalli ma jikollokx il-komplessità tal-passat, trasparenza u kol għalli jikunem aċċess għall-informazzjoni publikata publikament għalli kun jistow jwet u valutazzjonijiet ta' kreditu xirqa mal-ganazzjoni tal-interessi għalli l-istituzzjonijiet u kol jkunu esposti sinifikament ta' prodotti li ipoġġu fuq is-suq għalli ikollhom inċentivi li jżommu dawn il-prodotti siguri naseb li dawn huma xi prinċipi li sew jigwidawna Jiena naħseb li se jkollna bżonn nirriflettu flimkien mal-kollegi fil-kummissjoni ma'kom naħseb hemm possibilità ta' qafas regolatorju għal sigurizzazzjoni ta' kwalità ulja bi dawn it-tliet prinċipi li tkellimt dwarhom u ta' ehm, mill-ewwel prioritajiet tiegħi ħatkun li n-niedi xogħol ta' tħejjija sabiex nevalwa l-impatt ta' inizjattiva bħal din. Ċista jkun dan l-impatt. Grazzi ħafna. Tanuta ħjubna għal PPE. Grazzi President Lord Hill inti kombinazzjoni il-kap ta' industrija li hija dinamika u inti tafli hemm ħafna prodotti li kuljum qed jitlu fis-settur u ta', ta spiss meta noħorġu bir-regolamentazzjoni nkunu daqsxejn lura importanti iva li nisfruttaw il-potenzjal tal-dati delegati inti kemm il-darba semmejt dan l-isfruttar minn flok ma nqattaw sentejn oħra sabiex namendaw ir-regolament imma irrisu ikun hemm kooperazzjoni bazata fuq il-fiduċa bejn il-Kommissjoni il parlament Ewropew rajna nadan ukoll li xi kultant il-Kummissjoni toqgħod lura milli tadotta il-pariri minnant il-Parlament Ewropew u per eżempju eżempju eh, ta' dan, eżempju mhux pożittiv eh, tal-IRM. Inti kif ħat laħħaq ma' din l-sfida sabiex taċċerta li l-Parlament Ewropew li tħassib leġittu meta l-Parlament Ewropew jiġi konsidrat mill-Kummissjoni Ewropea u li kollok soluzzjonijiet xirqa li joħorġu mingħajr dewmien. L-ewwel qabel kollox fuq il-prinċipju tal-mistoqsija tiegħek kiena naqbel miegħek naqbel miegħek fin mija fil-mija ġifieri iva qed naħdmu bl-industrija li dinamika ħafna u rridu aħna nżommu ruħna ġornati bl-investimenti l-atti delegati jiena nemmen li huma il-mod kif nistgħu naħdmu fuqhom għax jippermettu naġlu ħafna iktar bil-leġislazzjoni fuq livell wieħed u sabiex ikollna qafas regolatorju iktar flessibbli ħalli bekk nkun nistgħu nadottaw ħalli nadottawhom u nkunu aħna nistgħu nbidlu l-affarijiet iktar marajl minn xi regolamenti. Jiena naqbel miegħek li l-Parlament għandu rwol kruċjali x'jaqdi mod partikolari x leġislazzjoni tal-livell wieħed li tiddetermina il-setat tal-Komissjoni tal-livell 2, ovvjament, dan huwa il-qafas u il-wol tal-Komissjoni tal-Parlament pala kol-leġizzatur u wol kruċjali. U il-Parlament għarret mis mistoqsija tijak, jgħava jirriti Maċċar ikun involut il-impen tijaj se jkun li naħdem fi spiritu ta' kooperazzjoni li għaluli u nemmen li Sur Bakne eh, zviluppa dan l-ispirtu eh, nimxi kem nissa ma dan l-ispirtu u dan l-impen li jena ħana u għal impen li jena ħana tik imma b'mod ġenerali jena naħseb li f'din l-industrija li timbidel malajr ħafna jrid ikollna nkunu trasparenti, kolna ħafna dialogu, komunikazzjoni miftuħa u jiena nixtieq nadotta dan l-ispirtu waqt li naħdem jiena f'din il-kariga. Grazzi ħafna Renato Soru, SND. Grazie, President. Grazie, President. Sur Hill, namillek mistoqsija bit-Taljan meta id-deskrivejt il-rizultati li se tikseb fil ħames li ġejjin, tkellimt dwar l-2019 u semmejt suq waħdini tal-kapital illi rispondi ħtiġijiet tal-ekonomija reali għall-istennijiet ta' ċittadini, wattu koll li suq waħdini tal-kapital seta jilqa kontra it-teħi ta' riski zejda. Ħaġa interessanti għaliex fil-ġimgħat li ġejjin il-Parlament se jkollu jiddiskuti dispożizzjoni fejn qed nitkellmu dwar is-Security Financial Transaction fejn nifakaw iktar fuq it-trasparenta xaħna rridu nifmu kemm kbir dan is-suq Ewropew l-istimi huma ta' madwar 55 triljun ta' euro iktar kbir minn dak Amerikan, iktar sada darbit ikbar minn dak Ċiniż Dan huwa suġġett ta' trasparenza jew hemm ukoll bżonn li nagħmlu limitu fuq din il-leva finanzjarja biex ikun hemm inqas riski biex niżguraw illi fil ġejjieni il-kriżi li jmiss ma terġax tfetx minn suq li hu kbir wis u jġib miegħu riski. Well, I think uh... Jena naħseb illi il-mistoqsija li għamilt inti dwar l-importanza ta' trasparenza, naqbel maħħa naħseb illi hemm bżonn illi konna trasparenza fl-aspetti kollha tal-approċċ tagħna għal regolamentazzjoni finanzjarja, għandna bżonn eh, li ċ-ċittadini u l-klijenti jekk se jixtru prodott ikun jafu x'inhu ma jixtru, jieħdu loan fuq proprjetà jew jieħdu assigur polza tal-assigurazzjoni jekk hemm Eh, xi ħlasijiet li rridu jsiru jridu jkun jafu x'inhuma bżonn ta' trasparenza fl-investiment sabiex l-investituri jkun jafu fiex qegħdin jinvestu u eh, dik hija kwistjoni kollha tal-titolizzazzjoni li qed torbot mal-mistoqsija ta' Signora Beres hemm bżonn ta' trasparenza koll jekk inti trid tiżviluppa su għal kumpaniji żgħar medji um, u jkonna investiment fih, naħseb il-koll irridu hekk, l-investituri għandhom bżonn ta' informazzjoni fuq dawk in-negozji li bħalissa m'għandhomx għaliex m'hemmx aċċess faċli għal din l-informazzjoni u s-suq huwa ifframmentat għalhekk naħseb illi il-punt li għamilt inti fuq it-trasparenza huwa minnu dan għandu jkun wieħed mill-prinċipji ewlenin li aħna insegwu fil-passi kollha li nieħdu kemm fil-supervizjoni, regolamentazzjoni, investiment, prodotti għal konsum u l-bqija. Grazzi ħafna. Is-sur Otmar Karas għal PPE. Sur Hill Merħba lura. Jena fil-qosor nishtiq niġi immur lura għal l-introduzzjoni li għamilt inti għandi mistoqsija ċara u sempliċi x'namillek. Inti tajtna eh, semmejt ħafna possibilitajiet u forsi inti tista' xinu x'inhuma it-tlet proġetti li huma l-aktar importanti sabiex aħna nkunu nistaw inwetqu eh, dak il-ħolm illi eh, kellimna dwaru inti u fost dawk il-prioritajiet. ma se tkun il-miżura speċifika illi se tadotta l-ewwel u għalfejn se tieħu dak il-pass u xi djufijiet tara fis-sitwazzjoni attwali. għatmu faċli illi wieħed jażel tlieta għaliex fl-introduzzjoni tiegħi kelli semmejt ħamsa fil-fatt. Tlieta kemm f'termini tal-istabilità inerenti tas-sistema li għandna bżonn u anke tax-xogħol li jrid isir issa wa l-ewwel nett intemmu x-xogħol biex eh, nirfdu l-Unjoni Bankarja nafu u koll li hemm xogħol eh, immedjat li jrid isir fuq dan xogħol li diġà imbeda. It-tieni ħaġa naħseb li għalija tkun eh, l-Unjoni tas-swieq tal-kapital u eh, f'termin ta' l-ewwel miżuri jew l-ewwel passi uh, lejn din l-Unjoni jiena semmejt x'inhuma, semmejt l eltif il-swieq ta' tkabbir għall-SMEs u naraw kif se nħeġġu l-investiment privat u hemm xogħol minnaħa tal kummissjoni li diġà nbeda f'dak ir-rigward, fir dak ikun it-tieni qasam u it-tielet qasam huwa hija miżura orizzontali Illi tindirizza il-kumpaniji żaru medji għaliex naħseb jekk aħna nkunu nistgħu nieħdu sensiela ta' miżuri hemm direttiva ta' prospectus u oħrajn, imma jekk aħna nistgħu nikkonċentraw u niffokaw l-isforzi tagħna li probabbilment hija huwa l-ħsieb illi fuq kienet ibbażata il-mistoqsija tiegħek hija kwestjoni ta' fuq ix se niffokaw. Dan huwa essenzjali kull organizzazzjoni, kull negozju jew gvern li naħdim talih dem eh, kien hemm ħafna affarijiet li setgħu jsiru imma wieħed jirnexxi l-iktar meta jiffoka u għalhekk it-tielet qasam illi kikun ikkonċentra fuq u jiena wa dak naraw x'nistgħu nagħmlu biex nagħtu daqqatit il-kumpaniji żgħar u medi. Sampo Terho. Grazzi, President, u eh, merħba lura fil-komitat tagħna Lord Hill. L-aħħar darba waħda mit-tweġibiet tagħna kienet eh, l-ekwivalenza ta' pajjiżi terzi fil-kuntest tal-relazzjonijiet mal-Istati Uniti. Inti tara sfidi differenti meta tħares lejn reġuni differenti madwar id-dinja. Grazzi. Naħseb inti donnok trittajt li kultant nidru li qegħdin nifokaw esklusivament fuq relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Għandek raġun illi tfakkarna illi hemm interess importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tista eh, taħdem għalihom ma' reġuni oħra tad-dinja. U aħna rrid ikollna relazzjonijiet ma' ċentri finanzjarji fl-Asja, fil-Hong eh, Kong, f-Singapore, fl-Azja. Meta aħna nħarsu lejn l-sfida li għanna dimna għanna naħdmu biex nizguraw li dawk il-partijiet tal-ekonomija dinjija li qegħdin jiżviluppaw ta' malajru se jizviluppaw dawn l-setturi importanti, aħna nkunu involuti magħhom, ikonna relazzjoni magħhom. Uh, eh, kifat l-Sinjura Gular emżon li konna regoli ċari u sodi mal ta' kif sa' aħna se naħmu ma' dawn il-pajjiżi terzi biex inħarsu s-sistema finanzjarja tagħna u l-interessi tal-konsumatur u meta nagħmlu dan m'għandniex nieħdu approċċ ekstraterritorjali imma għandna niżguraw illi il-riżultati miksuba mill-regolamenti tal-oħrajn ikunu ekvivalenti għal tagħna. U bekk aħna nkunu nistaw noħolqu swieq globali li jaħdmu kif suppost irridu niżguraw illi l-isforz ta' uh, ta' riforma ta' regolamenti madwar id-dinja Eh, issir b'mod olistiku, ma nix ikonna frammentazzjoni biex ma jkunx hemm ehm, arbitraċ biex najtek kulħadd jagħmel affarijiet kif irid, imma rridu nsaħħu relazzjonijiet ma' dawn is-swieq emerġenti. Għalhekk jiena kieku nagħti priorità l-impenn minn naħa tal-Kummissjoni u tal-Unjoni Ewropea fil-G20, fil-ESB, l-FSB, u anki il-proċessi ta' ekvivalenza u koll li diġa mbdew u maddejjien bħalissa irrit eh, nispiega xie progressi kun sar lil dan il-komitat u nitlob ukoll l-opinjoni tiegħu. Grazzi tal-mistoqsija. Grazzi, President. Sir Hill, edawjen. jien Grazzi ħafna għat li battenna bil-miktub għal mistoqsijiet li aħna minni l fuq l-Unjoni ta' Swiq tal-Kapital tajtna ħafna iktar dettal fit tweġiba bil-miktub inti għat li diġana nafu xoħut mill-ostakoli illi għanna għal dan il-swiq tal-kapital u priorita għall-azzjoni bikrija u għalli nindirizzaw dawk il-punti fejn nafu xinija il-problema u soluzzjoni diġana nafu xanda tkun u inti għati li rridu infastu standards għal titolizzazzjoni ta' kwalità olja nisguraw li hemm standards komuni affidabbli għall informazzjoni transkonfinali fuq l-SMEs u niffaċilitaw l-iżvilupp ta' suq Ewropew għal eh, il-placements privati ħafna affarijiet għalhekk issa jiena se nistaqsik x'tifhem bihom il-kliem azzjoni bikrija, jiġifieri meta nistgħu nistennew li inti se toħroġ bi proposti fuq dawn il-punti konkreti. Fil-politika eh, Ingliża eh, naħna najdu meta tkun se tasal xi ħaġa ngħidu eh, se tasal fil-rebbija fil jew fis-sajf jew fil-ħarifa. Imma eh, eh, r rebbija s-sajf u l-ħarifa ħafna drabi jsiru x-xitwa, imma f'dan il-każ mhux hekk se jiġri għaliex huwa importanti ħafna li aħna nibdew naħdmu malar kemm jista' jkun għaliex waħda mill-ikbar sfidi li rridu niffaċċaw huwa li aħna naqbdu ritmu u din l-sfida trid tkun sfida ta' 28 stat membru li kienu il-koll irid jkunu imsieħba f'dan f'din il-ħidma. Għalli kiena irrit li namlu progress maġġel. Il-punt illi provajt namel ġimali li għaddiet fejn forsi kienem nies li ħasbu li forsi ma konċi għet ma kellix ħerqa li nħaffef wisq. Huwa li rrid najt li rrid għanna l-ewwel net nanalizzaw il-problema xini naraw x'inhuma l-ostakoli u naraw kif se nelbuhom. U dan huwa xogħol illi rrit jinbeda mill-ewwel ġurnata jekk niġi konfermat. Umbat nerġa nirrapporta l-ura lilkom, umbat neġi l-ura qoddimkom fil- sena l-ġdida, ikonna konsultazzjoni, naraw xinu ma l-ideja ta'kom, u ikonna pjan, un-bat nimplementaw. Imma, barra minnek, em u kol affarijiet illi diġa ma maħsuba bħal per eżempju l-LTF jew il-swieq ta' tkabbir tal-SMEs jew il-rapport eh, fuq il-private placement, kif nistaw inħedġu dan kollu, ma da diġa qed issir u għalhekk għandna inkomplu u namlu dak kollu realtà u nibdew namlu progress fuq dawk l-affarijiet propju fl-immedjat jien għandi sens ta' urġenza nittama illi uh, intom ukoll taqsmuha taqs, da, dan is-sentiment ta' urġenza għaliex il-ħin għaddej. Sur Komissarju nominat, fi tweġibit li tajtna sissa inti sħaqt ħafna fuq il-bżon għal finanzjament fit-tul għal kumpaniji Zaru medji għal tkabbir eh, fit-tul. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni eh, jider illi Anzi, hemm xi ħaġa li inti ma semmejtix it-tfaddil, jekk se jkun hemm tfaddil hemm bżonn ta' intiqrati ta' interessi tajbin u allokazzjoni ta' kapital kif xieraq dak li ma jaqblux ma' din il-miżura jibżaw li n-nies li jġbdu il-flus tagħhom għandhom jagħmlu ħsara lil attività tal-banek u mbagħad eh, jerġgħu jagħmlu ħsara lil wassa tal-kreditu għand l-SMEs. Inti lest illi taċċetta il-suġġeriment li għamillek Michel Barnier unbat fuq il-leġislazzjoni finanzjarja Ewropea l ideja hija li naqsu l-burokrazija għall atturi ċkejknin fis sbiq finanzjarji. Inti li dan huwa importanti ħafna waqt l-aħħar mandat tal-Kummissjoni kellna l-ħin kollu nfakru lill-Kummissjoni li għatem differenzi kbar bejn il-banek il-kbar u daw gżar, supervizjoni diretta mill-ICC jew inkella il-mekkanizmu il wahdini ta' eh, risoluzzjoni ta', ta rizoluzzjoni jgħat eh, qed neħdu approċċi differenti għal-jom. X'taħseb inti dwar dan? l-ewwel net dwar eh, l-istituzzjonijiet ta' daqs differenti li rċivu trattament differenti, naħseb li dan huwa importanti, importanti illi namlu differenzjazzjoni li tamel sens jekk aħna nitkellmu dwar li rridu nħeġġu titolizzazzjoni permezz ta' titolizzazzjoni ta' kwalità olja, jekk qed nitkellmu dwar il-peace regolatorju fuq negozji żgħar ma jistax ikollna approċċ wieħed li applika għal kulħadd jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar miżuri li jridu jiġu implementati sabiex is-sistema bankarja tagħna tkun soda, jiena naħseb illi tassew għandna inqisu ċirkostanzi differenti, daqsijiet differenti ta' istituzzjonijiet differenti. Madana kollu huwa minnu wkoll illi f'termini ta' kontributi illi jistaw jamlu banek differenti għal fond ta' rizoluzzjoni jew fuq smoħrajn dan huwa ta' ġit għal banek kollha u l-koll għandhom jistennew illi jamlu kontribut. Imma il-punt illi għamilt inti dwar id-differenzjazzjoni hija xi ħaġa li trid tiġi applikata b'mod intelligenti fuq sma differenti imma dan ma jfissirx illi naħdmu kif ġiġi, jew inwebsu rasna fuq ir-riskju regolatorju dak li sar fl-modi, ifisser illi għanna ikonna fiduċa finna nfusna li kapaċi nkunu intelligenti dwar riski, livelli differenti ta' riskju. Fuq l ewwel mistoqsija tiegħek naħseb illi jiena nista' ngħidlek illi f'termini tal-alternattivi illi jeżistu fl-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital kif bħalissa, kif maħsuba bħalissa, naħseb illi nistaw nanalizzawhom, nieħdu approċċ miftuħ. U jiena nixtieq li kolli l-opportunità li niddiskuti dan kollu iktar ma'kom biex naraw x'inhuma d-diffikultajiet potenzjali li nistgħu niffaċċaw. Grazzi ħafna Jekk joġobkom kollegi, zommu mal-ħin minuta għal-mistoqsija u żewġ minuti għal-tweġiba lix irridu nalqu fil-ħin. Brian Hayes. Lord Hill merħba lura xoħut mill-kollegi tija jidru illi għand kellhom diffikultà meta inti bdejt tbassar il-ġejjieni u bdejt tajt li l-Renju Unit se jkun għadu membru tal-Unjoni Ewropea sa l-2019. Jiena ħadd irruħ nisimgħa xaħat bħalek jgħidaw l-affarijiet għaliex il- biċċa kbira tal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea irridu li r-Renju Unit jibqa parti mill-Unjoni Ewropea. Imma inti tapprezza illi hemm tħassib fost ċerti pajjiżi ta' zona euro li para kummissarju Ingliż li jiġi minn pajjiż li mhux parti mid-żona euro eh, li ma jriċi li kunem bittar integrazzjoni fil-żona euro. Inti kif beħsibek tindirizza din il-problema kif se twassal għal iktar integrazzjoni fil-waqt li inti tiġi minn pajjiż illi mhuwiex żuq membru ta' din iż-żona tal ewro Jien naħseb illi il- il-fatt li rridu naħdmu biex nrawmu iktar bil bejn il-pajzi li huma fiż-żona euro dawk li mhumiex huwa biċċa kbira mix-xogħol illi jiena se jkolli nagħmel b'mod partikolari fir-rigward tal-Unjoni Bankarja. Anki eh, differenti mill-pożizzjoni eh, illi ħa Michel Barnier għal xu kien jiġi minn pajjiż illi huwa iva parti mill-żona tal-euro. U ir-rekord illi kiseb u f'dawn l-aħħar ħames snin wer, wer, wer fil-fatt illi dan kollu huwa possibbli. Jiena naħseb illi f'dawn l-aħħar ħames snin ħareġ biċ-ċar li l-livell ta' integrazzjoni ta' qabel il-kriżi ma kienx biżejjed u il-proġett Ewropew ma kienx komplut. Naħseb illi inkiseb ħafna progress fi ftit żmien dwar governanza aktar qawwija ta' zona euro, bis-six pack, l-Unjoni Bankarja li jiena nkun responsabbli għalija. Aħna rridu niżguraw li dawk ir-regoli jiffunzjonaw kif imiss u naraw jekk hemm bżonn illi eh, jittejbu jew ikunu komplementati b'xi ħaġa oħra forsi eh, Iva, forsi kunem hemm bżonn ta' aktar integrazzjoni fil-żona euro. Jiena nista' ngħidlek illi jekk ikun hemm prova illi hemm bżonn ta' iktar integrazzjoni f'xi oqsma li jaqa' taħt ir-responsabilità tiegħi jiena noħroġ bi proposta fid-dawl ta' dan u naħseb illi huwa veru illi kieku ma ħarist ma provajċin imbassar il ġejjini imma ħarist lura kieku kujena kontaw fl-2012 nittama li nkun Eh, proponejt l-ideja tal-Unjoni Bankarja blajnuna tal-nista dan il komitatu u jina għal daqstant ma nista najċejn li proset l-Kommissjoni għall-azzjoni illi ħadet. Il-Sur Miguel Biegas, Gwe. Dwar il- il-trattat għal skambju ħieles mal istati Uniti u il-Kanada ma taħsebx illi l-eċċess ta' fondi l-aċċess għal mekanizmu ta' riżoluzzjoni huwa suscettibbli illi jeddet il-proċess ta' ristrutturazzjoni ta' dejn sovran fl-Unjoni Ewropea u mbagħad jiena nixtieq nkun naf jekk id-direttiva 16 tal-2014 inti intix se tiddefendija? defendija kienem eh, deċizjonijiet mill ġurati eh, tal-Istati Uniti u anki Ewropej fejn najdu meta kreditu jiġi likwidat meta ikunem proprjetà motija bħala garanzija. Mbagħad kan għamlet proposta biex eh, tiddistingwi l operazzjoni spekulativi minn operazzjoni ta' kreditu normali. Taqbel jew taqbel mal-approċ tal-Kummissarju Barnier illi beda jipprova jipproponi soluzzjoni intermedjari. Jiddispjaċini jena ma fimċ l-ħar punt li għamilt inti forsi nistaw niddiskutu dan Eh, ma nafx hekk il-President se jippermettilek tirrepeti l-mistoqsija tiegħek. Jimporta tirrepeti fil-kontest ta' separazzjoni bankarja, inti taqbel li kunem separazzjoni sħiħa bejn attività spekulattiva u operazzjonijiet normali ta' kreditu jew inkella taqbel li kunem soluzzjoni intermedja bħal dik illi ġit proposta jiġifiri li tawtorizza il-banek li limitaw il-banek tagħhom imma fiħdanum. On the uh, your last point. Um... Mela fuq l-aħħar punt li semmejt inti, Jina kelli l-opportunità li eh, nara outline tal-proposta wara l-proposta li kienem fuq Eh, l-approċ ta' separazzjoni tal-banek u kif titratta l-kwistjoni ta' gbar biex ifallu u jiena naqbel li hemm bżonn nagħmlu aktar xogħol fuq għadi. Il-passi li ttieħdu fuq is-supervizjoni, riżoluzzjoni huma importanti iżda għal numru kbir, numru żgħir ta' banek kbar ħafna u komplikati hemm bżonn nagħmlu aktar u milli rajt sissa jena nappoġġa il-proposta eh, bilanċata tal-Sur Barnier, ovvjament ħajkonna bżon diskutuha, eh, forsi ħajkun hawn min jaħseb li mhux ħajmur il-bot biżejjed u hemm oħrajn li ħajaħsbu li din tmur lil inwis. U ovvjament ħajkonna niddiskutuha u naslu għal riżoluzzjoni. Iżda jina naħseb li ċertament għanna bżon inkomplu naħdmu biex eh, naraw kif ħansolvu din il-problema ta' too big to fail fil-banek u anka forsi istituzzjonijiet oħra fej għanna bżon li inżommu għajnejna miftuħa. Kem fuq eh, livell ta' Unjoni Ewropew kif ukoll internazzjonali, ma diġa għaddej ħafna xogħol fuq dan. Issa fuq it-TTIP l-ewwel punt tiegħek u l-ISDS bħalma qed inti stess ovvjament Il-kollega tiegħi Cecilia Malmstrom qed mexxi fuq dan, imma jiena naf li fis taħħa tagħha qalet li għadu kmieni wis li għalissa ngħidu jekk l-ISDS u x'ħajkun inkluż fit-TTIP jew le. U ovvjament ħajkun hemm dibattitu twil fuq dan mill-naħat kollha. Punt ieħor minn ħatijaj li għandu x'jaqsam ma' dak li semmejt inti, jekk għamlu ISDS, huwa importanti li konna il-prudential carve-out li kienet parti mill-negozjati ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Skużan imma eh, speċali ħin ma nistax wieġeb il-punt iżgħar li semmejt fin-nofs tal-mistoqsijiet tiegħek. Grazzi ħafna. Issa Molly Scott Cato minn ħodor Iva, wara l-aħħar eh, sessjoni għat għandi xi dubi dwar pożizzjoni tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea, imma li żjed l-ikbar riservi huma l-kwistjoni tal-indipendenza anka xi kummentaturi li huma eh, din jappoġġaw id-deċiżjoni ta' Sur Juncker li jażlu lilek fuq għal dan il-portafol qed jaraw li ħajkun hemm konflitt bejn il-gvern li inti kont parti minnu u l-interessi ġenerali tal-Unjoni u għalhekk jiena saqsejtek qabel jekk inti tistax tantiċipa mod ġenerali uħut minn dawn il-kwistjonijiet potenzjali ta' konflitt u għajdilna kif ħadd trattom mod inqas eh, estrem, ġifieri mhux li eh, ineħħulek ir-responsabiltajiet eh, kompletament bħalma hemm bħalissa fuq il-bonuses bankarji. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dan issa punt mm, relatat tista' tajdri kemm il-darba tqajt ma' David Cameron jew George Osborne formalment jew informalment f'dawn l-aħħar sitt xhur. U jiena interessata kemm fil-żjarat fil, għal-postijiet bħal Tipping North kif ukoll żjarat oħra. Iva skużani ħan iddiżappuntak jiena minix eh, parti minn dik is-setta Tipping Norton u għatma kont parti minna, jina najx ħajja tranquilla f'Salisbury, jina uh, eh, ma noqgħodx inqatta l-ħinti għaj ma dawn inni sofistikati u li għandhom konnessjonijiet tajbin. Issa dwar in-numru ta' darabi li rajtu f'dawn l-aħħar sitt xhur, eh, forsi ħaġa stramba ma <laughs> jina ma nżomx djarju jew noqgħod nagħmel marka kull darba li tqajt magħhom, imma nista' ngħidilkom li Eh, bħala membru eh, tal-House of Lords jirna l-għajt maħom anka darbtej kull-jum għax eh, kien dik kienet natura ta' xol għax kena il-kabinet li kien jiltaqa ċivini din kienet natura ta' xol tijaj ovvju li il-tqajt maħom kemm il-darba f'dawn l-ħar 18 xar jew kemm ilu meta kont il-kap tal-House of Lords. Issa fuq il-mistoqsija tijak ta' kif nittrataw din il-problema u l-kwistjoni tal-indipendenza li hija kwistjoni importanti immens, jiena nista' ngħidlek sempliċiment it-tweġiba li diġà tajt qabel u li forsi anka tajtilek l-aħħar darba ġifiri li kemm għal dak li huwa huma l-obligi legali tiegħi taħt it-trattati kif ukoll l-obligi morali għaliex jiena nkun qed nieħu inkun qed ġurament u anka fil-ħajja personali tijaj xina dejjem nipprova nġib ruħi eh, bl-aħjar mod possibbli, ġifiri nipprova nagħmel dak li wet li għam li għamel, Jiena hekk nagħmel u bl-istess mod jekk intom tikkonfermawni jiena hekk ħanaħdem hawnhekk. U jiena għandi obbligu sħiħ li naġixxi fl-interess Ewropew komuni bħal kull kummissarju ieħor għam għamel u tistaw tippretendu li jiena ħanaġixxi b'dan il-mod u jiena mhux ħan u jiena ħanamel dak li qed ngħid li ħanamel. Patrick O'Flynn, grazzi ħafna Lord Hill din il-ġimgħa għal li il linton Crosby il- persuna li tat il-pariri lill-komissarju ma permetta lebda ebda eh, laqa li twassal għal by-election u inti taħseb li eh, din hija minħabba fik għax inti ma konċ elett fil-House of Lords. Issa, kommentatur illum suġġerixxa li inti hija taw għaliex forsi qed eh, taqa' vittma għal kwistjoni West Lodian ġifieri għalfej persuna li ġej minn pajis li mhuwiex eh, fil-Unjoni eh, Bankarja jkun parti minn l-Unjoni Bankarja. Issa inti tkellim dwar l-affilazzjoni tiegħek, dwar l-integrazzjoni, Unjoni dejjem aktar qrib, imma tista' twieġeb naqra din mistoqsija. Um, I wasn't quite sure. Ma fimx iżatti x'kont qed tipprova tajt hawnhekk, imma jiġri ħfirni, imma dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek, jiġri għalfej jien, għalfej ġejtu għalfej offrejlu dan il-xol, għalfej offrejlu il-xol ħajkollok istaqs il-Prim Ministru, għalfej jazel lili, għalfej għamilt il-nomina, u jina naħseb li ċert li jieħu gosti l-taqamijak forse fi Clacton. Skużawni, dinija referenza lokali għal by-elections li jisiru għal eh, rappresentanti tar Unjonitu ma' femuni zgur. Iżda u naħseb ħalo il-kel kien tal-opinjoni li taħlita ta' esperjenza tiegħi fil-gvern bħala Ministru ta' Riforma li għamel ċertu riformi ta' edukazzjoni bħala mexxej tal-House of Lords it-tieni Kamra kif ukoll il-ħidma li għamilt qabel bħala wieħed li għat il-parriri fil politika u anka fin-negozju tani taħlita ta' ħiliet li jistgħu jgħinuni. Issa ir-raġuni għalfejn jiena attiva jiena attiva li xina ħassejt li kapaċi nagħti kontribuzzjoni b'xi mod żgħir biex inwassal l-argument għal fej ir-Renju Unit għandu jibqa' għandu jibqa' fir-Renju Unit. Naf li fuq dan il-punt ma naqblux ilu inti ma għalhekk jiena qed iva, qedlu iva. Issa dwar l-approċċ tiegħi kif għana nagħmel dan ix-xogħol u l-komplament. Forsi inti tixtieq tagħmel kapital politiku mill-idea li jiena nixtieq naħdem mod serju għal din l-Unjoni f'perjodu kruċjali fl-istorja dinjija u tal-Ewropa iva vera din hija l-motivazzjoni tiegħi. U dak kollox, ma nista' ngħid aktar minn hekk, grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa Nina Jill mill-SND. Grazzi ħafna, Sur President, kif ukoll Lord Hill. Jekk tippermetti li nxin semmi żewġ punti li diġà tqajmu. L-ewwel net fuq il-banek li huma kbar biex ifallu. Minkejja l-leġiżlazzjoni kollha bankarja li ġiet adottata, id-daqsu l-komplessità ta' uħut minn dawn il-banek il-kbar fl-Unjoni Ewropea għada problema. Is-sena li għaddiet intqalli l banek il-kbar ta' Renju Unit ħadu sussidju ta' 38 biljun u dan fuq minħalla sit-taxxi, taqblu li il-banek il-kbar mandom jgawdu minn lebda sussidju li ġej mit-taxxa u jekk iva, kif ħat implementa u f'liema periodu ta' żmien. U tilinet, kollek diġa semmew punt, ma tista' tiċċara kemm il-darba jista' qas jerġa' jiġi pakketjat? U taqbel li qas ma jistax jiġi mibdul fil-proċess tal-kanal tal-kreditu, grazzi.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 Eh, fuq l-Unjoni Bankarja sabiex is-sistema bankarja tkun eżatt sikura imma aħna nafu li hemm numru żgħir, relativament żgħir ta' banek enormi, banek kbar ħafna li għandhom assi li huma akbar minn GDP ta' pajjiż. U f'dawk il-każijiet għandna bżonn eh, nkomplu mixin. U f'dan il-kuntest il-ħidma li qiegħda ssir fil-proposti li diġà diskutejna fuq ir-riforma strutturali addizzjonali li ġejja mill-proposti li kien hemm dawn huma affarijiet li rridu mexhum quddiem bħala priorità qed issiru kol ħidma fuq il-bord tal-istabilità finanzjarja. biex nassiguraw li dan u banek għandhom dejjem aktar kapital, nistgħu nagħmlu dan. Irridu nistgħu nagħmlu dan u dan naraw jekk hemmx oqsma oħra fejn hemm istituzzjonijiet li forsi huma kbar iżejjed li nieħdu passi addizzjonali fuq dan. Issa fuq is-sekuritizzazzjoni Palma qed diġà jista' ikun hemm modi kif nassiguraw li jkun hemm sekuritizzazzjoni sikura. U inti għandek raġun li l-isfida hija li E, inwaqfu din il-komplessità li inti semmejt u jina semmejt fil-fat let prinċipi ta' sempliċità, e, trasparenza u allinjament ta' e, l-interessi u nittama li b'dan il-mod ikonna qafas li fiħdanu nkunu nistgħu nizamna aktar fid dettal Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa Burkar Balz. Grazzi ħafna jina etniħu gost li għandi l-opportunità nerġenerak il-lum war nofsinar u forsi anka e, eh, nitkemmu fuq xie affarijiet li diskutejna f'aktar dettal. Għandi xi ftit affarijiet jekk li fit-tweġibiet bil-miktub. Inti semmejt l-impen tiegħek li l-proporzjonalità, inti deskrivejt il-proporzjonalità bħala prinċipju fundamentali li jinsab wara il-prinċipji koll, il-proposti kollha tal-Komissjoni. Tista' tgħidilna kif l-atti delegati jitlu fil-proporzjonalità? u tista' tgħidilna jekk bħala kummissarju tal-ġejjini u x'ħat titlob aktar proporzjonalità ma' li essays, ma' ESMA, etc. Tieni mistoqsija. Aħna smajna ħafna wkoll dwar il-pensjonijiet, U bil-rati ta' interess ta' bħalissa u verament diffiċli li sikun jistaw jgarantixxu pensjoni. ċa għamel inti bħala kummissarju sabiex ikun hemm tibdiliet kostruttivi għal din is-sitwazzjoni. Mela fuq il-pensjonijiet, Iva, din hija kwistjoni importanti immens. U il-proposti li diġà tresqu fuq dan il-qasam eh, u rridu naraw li ma namlu xej li skoraġġixxi is-suq tal-pensjonijiet. Tkun ħaġa tajba jekk fl-Ewropa nkunu nistgħu nikkoraġixxu aktar investiment fil-pensjonijiet. L-iżvilupp tal-pensjonijiet waħda mill-affarijiet li jiena nixtieq nagħmel kemm bħala parti mill-CMU, Capital Markets Union, iżda anka eh, mill-perspettiva tar riski tal-konsumaturi hija naraw kif nistgħu niżviluppaw aktar prodotti li jistaw ikunu disponibli eh, li jaqsmu il frontir nazzjonali u jgħinu n-nies ruħom għall-anzjanità. Għaliex għandna din l-sfida l-kbira ta' popolazzjoni qiegħda dejjem tixxieħu rridu naraw kif għamlu eh, u nittrattaw il-problema bliżjed modi possibbli. Issa fuq il-proporzjonalità. Bażikament jiena akkanit li għanna naħdmu fuq dan il-prinċipju, etta di diġa, irridu nassiguraw ruħna li uħut mill-atturi zzar finanzjari ma jġuxi penalizzati biżijiet eċċessivi. Xi drabi partijiet minn dawn ir-regolamenti jgħinu eh, xaħat bħal semmi għax ikun jista' jopera u jkollu aċċess għas suq kapitali jilħaq investituri b'mod li mhux dejjem jirnexxielu. Iġbiri rridu naraw dan il-punt, irridu nizaminaw anka direttiva tal-prospectus biex naraw jekk għandix il-disclosure li hija proporzjonata kemm tista' tkun. Meta infasslu l-kontribuzzjoni bankarja għal fond rizoluzzjoni riżoluzzjoni rridu nassiguraw ruħna li l-kontribuzzjonijiet relativi bejn banek bar u żar huma bilanċati. U jina naħseb li nfirxa sħiħa ta' oqsma oħra fejn nkunu nistaw natu aktar importanza li prinċipju tal-proporzjonalità, prinċipju li nipruvaw uħin kollu ħanaħdem ma'kom u ma' oħrajn biex naraw medda ġenerali kif nistaw neħu dan lan, grazzi. Thank you, Case Winborn. Thank you, Lord Hill. Grazzi, Case Winborn. Inti Eh, fuq il-mistoqsija ta' Nina Gill, eh, tkellimt dwar il-banek li huma kbar biex fallu. Nixtieq nħares lejn eh, biċċa leġislazzjoni li rajna l-aħħar mandat mir, ġifieri fejn aħna segwejna l-obbligu ta' G20 biex ikonna clearing ta' bil-fors permezz tal-clearing houses ċentrali, ġifiri forsi issaħloqna CCPs li huma kbar biex fallu ġdida Din hija xi ħaġa ħad hemm leġiżlazzjoni fuqha u inti ħad impenja ruħek li qafas eh, eh, tal-kupru ħares l-assi tal-konsumaturi, grazzi. Kif kont qed ngħid biex inwieġeb mistoqsija ta' aktar ta' qabel, eh, mistoqsija ta' Nina Gill, jiena jidhirli li l-kwistjoni kollha kemm ta' too big to fail, ġri banek li huma kbar wis biex ifallu tista' tmur lil minn banek. U l-eżempju li tajtna inti ta' CCPs Ija eżempju ċarta dan li Iva għanna bżon n-narawa. Il-mizuri li t-tihdu taħt emir, it-tihdu sabiex niprofaw nassikuraw li il-trading ta' derivativi jisir mod aktar stabli, iżda bħalma qed inti l-effett ta' dan huwa li r-riskju ġifukat e, eh, fuq inqas atturi. Għalhekk bażikament hemm numru ta' passi li nistgħu nieħdu Iżda t-tweġiba l-qasira l-mistoqsija tijak, hija probablement l-aħjar waħda, hija li jiena eh, għandi l-intenzjoni anka sal-bidu tas-sena li nippreżenta proposta għal riżoluzzjoni ta' non-banks inkluż is-CCPs. Jiena naħseb li dinja priorità fid-dawl tar riski li aħna nafu li għanna. U meta ramlu dan ikun importanti li nissalvagwardjaw l-istabilità finanzjarja nħarsu lil minħalla sit-taxxa. Iġviri, dwar il-mistoqsija tiegħek ta' kif nistgħu nħarsu l-assi u l-ħidma tal-ġestituri tal-assi, ma nistax nagħti tweġiba ċara għaliex għadu kmieni wis biex ngħidu kif irridu nimxu l-qoddim, jena naħseb li għanna bżon ċertu evaluazzjoni tal-impazza biex narawa, Iżda il-ħidma ta' tejja li jena semmejt, għaddejja trid titmexxa l qudiem Umbat, in-nipprezentalek proposta. Grazzi ħafna, issa l aħħar kellim Petr Jezek. Grazzi jien għandi privileġġ li nagħlaq dan ir-round ta' mistoqsijiet għalhekk forsi għandi nkun inqas tekniku iżjed ġenerali. Komissarju nominat, milli fim, tanka jek ma forsi zvelejta ħiex eh, fil-risposti bil-miktub, huwa li inti tħob il-ġnien, tħob taħdem fil-ġnien. Għalek, jekk inti ħat tratta l-portafol tijak bħal ġnien tijak, li ma zerrija taħseb li ħa tifjorixxi u li ma forsi le Ġviri li ma ħajkunu l-izbaħ fjuri biex nam nisimplifikawa ġifiri li muma eh, l-izjet l-ola prioritajiet tal-messagġi li jettiħu minn dan il-smieħ u xtifem mod ġenerali tal-tħassib ta' dan il-kumitat tar-rol tijak pala kummissarju f'dan il-qasam u kif ħat indirizzom jekk kollok din il-pozizjoni. I suppose the first point as Naħseb mela li l-ewwel punt bħala Iva Ġardinar ma mhux wieħed tajjeb ħafna li dan mhux l-aħjar żmien li tkun qed tiżra. Issa iż-żmien li li tisbor u li tħaffer u li taqta. Naħseb li hemm ċertu waqsma ma rridx nestendi l-enerġija li l-inwis, imma jekk aħna qegħdin ħarsu lejn regolazzjoni u eh, jekk inħarsu lejn diskussjoni li kena fuq il-proporzjonalità, Fl-interessi li ikonna l-investimenti u dawn jikollhom flus tajjeb u sekuritizzazzjoni u oqsma oħra, jista' jkun il-każ fej nistaw eh, nosbru ftit imma. Imma dwar li ma e, eh, zerri ħat fjorixxi u xanamlu fil-ġejjini jena naħseb li liżiet oqsma importanti għalija huma il-CMU, il-Capital Markets Union, u jena naħseb li għanna bżon niziraw kemm jista' jkun malajr kemm jista' jkun kmini, eh, għandna bżonn għandna bżonn nagħmluhom il-fertilizzant, eh, partikolarment irridu nifukaw fuq l-SMEs għax huma magna għad kabbir u din hija esperjenza li jiena qed inġib miegħi hawnhekk u jiena naf li uħud xi drabi l-problemi li jkunu qegħdin jiffaċċaw l smis meta per eżempju gvernijiet jew ikel istituzzjonijiet kbar jew anka regolaturi jaġixxu b'mod bħalli kieku il-negozju ma kollan daqs u jamlulhom piżijiet eh, ta' rekwiziti li huma faċli għan negozji l-kbar, ma mhux faċli għan negozji żgħar, eh, jiena naħseb li kultant il-negozji l-kbar jużaw ir-regolament biex iwaqfu lil min ikun ġdid fis-suq. U din importanti nġilduha. It-tielet qasam li nixtieq eh, li jrend il-frott hija propju l-Unjoni Bankarja. Issa dwar jien u lezzjonijiet li ħadd minn fil-ħames sekondi tiegħi li fadalli li si ħaġa importanti hija l-indipendenza. Jiena naħseb li l-komunità trid tkun taf li jiena ħankun indipendenti u din dan kien tema rikorrenti li kelli ma' ħafna membri lura ġbrik mur lura anke sa' sitt ilu. Ma nista' nagħmel xejn aktar minn hekk milli ngħid x'inhi l-intenzjoni tiegħi. Jiena verament nittama li l-konverzazzjoni li jiena immaġinajt eh, fil-bidu kienet li fi żmien ħames snin inkunu bil-qeda u nħarsu inħarsu lura lej dak li jirnexxina niksbu jiena nittama li dakinhar jekk intu t-konfermawni, li jina ħdimt e, tajjeb mod indipendenti bċertu integrità u fl-interessi ta' dan il-Kumitat u fl-interessi tal-Europa kollha kemm migrazi Thank you. Thank you, Lord Hill. Thank you to all members. But Thank you to you for... Grazzi Lord Hill, grazzi lil membri kollha, grazzi tal-rida tagħkom li eh, verament qasir twieġeb il-mistoqsijiet tagħna u tiġi hawnhekk għal din l iskambju addizzjonali ta' opinjonijiet. Issa, jekk trid tista' tagħmel xi kummenti eh, ta' elu verament osra jekk trid tatina forsi l isqarija ħarja tiegħek. Tafxiex, naħseb li tanti l-kom bil-edaw. Kelkom is-sur katajna nqabli. Jina naħseb li l-axar mistoqsija li smajt permettit li li najt li zjed ħaġa ewlenija li jina xtaqt najt. U naħseb dwar il-kwalitajiet personali dak li jina it-tamajt li kont ħan waslilkom huwa li jina ħan wassal ċertu enerġija u entuzjazmu u impenn għal dan ix-xogħol, kif ukoll l-indipendenza, Eh, moħ li jħob eh, li jħob l-istaqsi u ċertu integrità u l-unika ħaġa oħra li laqtitni f'dawn l-aħħar ġimgħat jekk tippermettu li nkun onest anke f'dawn l-aħħar sittijiem huwa r-reżiljenza li kelli, din hija kwalità li kelli nuri f'dawn il-ġimgħat riċenti. Jiena kelli nele xi suspetti għaliex jiena eh, ġej mir renju Unit u persuna mir renju Unit li ħajkolla fidea dan il-portafol. Jiena ħdimt biex nipprova nagħmel dan Jiena nittama li nixlin taffi d-dubi u minkejja il-namur naqra stramp li kena bejnietna jina nittama li kelli l-opportunità li indawar l-affarijiet minn relazzjoni forsi qasira għal xaħġa itwal li forsi tista' tagħtina eh, l-frott u nkunu nistgħu naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet flimkien f'dawn ħames snin ġejjin. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you for your resilience and for your... your... Grazie ħafna għal rezilienza tijak u għal stil tijak. U nistan għal grazzi.